Vuta għada f'nofsinhar. Grazzi tassew, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Ir-rapport minn Christian Karins f'tejjemiet intergovernattivi bejn l-Istati membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija. Commissioner De Hoogt will be... il kummissarju De Hoogt ser kun qed jirrappreżenta l-Komissjoni jgħid il-President? Il-Komissarju Ettinger, natuħ merħba. Naħseb li nistaw nibdew dal-waqt meta l-Komissarju jieħu postu. So we can start from the four... Nistaw nibdew l-erba minuti li rapporter is-sur Karinx, Ekk jozbuk. Sur President, Komissarju, kollegi, aħna nafu illi fl-Unjoni Ewropea aħna dipendenti ħafna fuq l-importazzjoni tal-enerġija fis-settur tal-gas. Id-dipendenza hija aktar minn 60% u bxejra dejjem tikber. Fis-settur taż-żejt aktar minn 80%. Ovvjament għalina fl-Ewropa huwa importanti immens illi ikonna provvista sigura tal-enerġija. Issa, x'qed jiġri llum kull stat membru għandu ftejmiet bilaterali ma' pajjiżi terzi mal-fornituri dwar il-provvista tal-enerġija. Iżda dawn il-ftejmiet mhumiex trasparenti lanqas xejn ħadd ma jaf xem miktub fihom apparti l-istati membri involuti, ovvjament. Ovvjament huwa possibbli illi aħna hawnhekk ma nosservawx il-leġiżlazzjoni Ewropea, kompetizzjoni, l-infrastrutturi, il-rotot ta' provvista xi fisser għalina dan dan ifisser illi għalina bħala konsumaturi, bħala pubbliku aħna insofru għaliex ma jkunx hemm kompetizzjoni, ikun hemm prezz aktar qoli, m'hemm l-ebda koordinazzjoni Ewropea. U ikun hemm bħal isa firda u politika illi timxi rasa. Fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2011 ġi suġġerit il l-Kummissjoni trasaq xi soluzzjonijiet biex ittejjeb is-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni hekk għamlet u dan huwa dak li qed niddiskutu hawnhekk illum. X'inhi l-offerta bażika hawnhekk? Aħna biex nissimplifikaw nissuġġerixxu illi għandna bżonn ta' mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni fejn l-Istati membri jagħtu informazzjoni lill kummissjoni dwar il-tejmit bilaterali imbagħad il-Kummissjoni tkun tista' tevalwhom dawn il-ftehmiet jekk huma mhix f'konformità mar-regoli, regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad inkunu nistgħu nistabilixxu dan il-mekkanizmu ta' koordinazzjoni fej l-Unjoni Ewropea tkun tista' titkellem bleħen wieħed mal-fornituri minn pajjiżi terzi. Sissa fil-Kumitat meta aħna bdejna niddiskutu din il-kwistjoni, aħna kellna unanimità sħiħa illi aħna irridu nappoġġaw lill kummissjoni irridu nagħmluha aktar b'saħħitha, aktar stretta, design fil-mija tal-kumitat appoġġa. Aħna kellna dan il-mandat enormi għal trilogu tripartitiku u hemmhekk iltqajna ma' shadow rapporter iżda ma qbilniex il-Kunsill Ewropew fil-prattika ma ridix din il-leġislazzjoni. Iżda meta ħdimna mal-presidenza Daniża fi tliet trilogi aħna ksibna kompromess. Kompromess li huwa aċċettabbli għal-Parlament u għal-Kunsill Ewropew. Kif inhu dan? Dan jissuġġerixxi illi il-Kummissjoni kollha l-opportunità illi tistabilixi dan il-mekkanizmu ta' skambju ta' informazzjoni li stati membri jagħtu l-informazzjoni kollha dwar dawn il-ftehimiet fl-modi u koll tal-ġejjieni u l-Kummissjoni tkun tista' tara jekk l-affarijiet ux qed jiġu osservati u kol din il-bażi ta' informazzjoni tkun tista' tkun ta' siwi. Il-Kummissjoni ser taħdem hawnhekk ma' pajjiżi terzi, iżda il-Kummissjoni tista' tintervjeni biss fl-istadju bikri. Il-Kunsil kien kontra dan. Jien nixtieq nistieden il-kollegi biex jappoġġaw din il-leġislazzjoni dan il-kompromess aħna ser nimxu pass wara pass lejn politika tal-enerġija Ewropea maquda fl-interess tal-konsumaturi tagħna. Grazzi. il-Kummissarju Ettinger biex jitkellem fisem il-Kummissjoni. President, Sinjuri, miex l-ewwel darba illi aħna ippruvajna niksbu pożizzjoni komuni aktar b'saħħitha dwar politika esterna tal-enerġija. Jiena naqbel mal-Kummissarju mal-rapporter Karin Sawnek jiena nixtieq nirringrazzjah għad-diplomazija tiegħu għal proċess li nittamaw li kun ta' suċċess. Dwar xiex qed nitkellmu hawnhekk. Minnaħa għanna l-ftajemmet tal-istat, l-istati membri, flimkien ma' pajizi terzi, illi għandhom ftehimiet illi mhumiex f'konformità sħiħa mal-liġi Ewropea u dan ma ġiex maqbul minn stati Ewropej mhux għax iridu idejqu lill-istati Ewropej. Għalhekk dwar l-interpretazzjoni hawnhekk aħna rridu naraw liema ftehimiet huma bbażati fuq il-liġi Ewropea u jekk dan ma jiġrix xana nagħmlu biex nibdluhom. Imbagħad hemm il-vantaġġ jew l-iżvantaġġ kompetittiv jekk fornitur u l-istat tiegħu jaf it-trattati sew imma l-istat membru jaf it-trattati tiegħu biss Mela allura hawnhekk l-affarijiet mhumiex fuq l-istess livell u t-trasparenza. Hemmhekk tkun tista' tgħin sitwazzjoni bħal din. Normalment hemm investiment privat fin-networks u fil-każ tal-gas spiss jiġri hekk. Il-proġetti tal-infrastruttura għandhom bżonn ċertu livell ta' ċertezza jekk il-ftehimiet fost l-istati ma jkunux daqshekk ċari mela allura ser ikun hemm inqas ta' ċertezza, irridu trasparenza. Irridu l-ftejjemiet ikunu f'konformità mal-liġi Ewropea u rridu nevitaw li jkun hemm xi sorpriżi mhux mistennija biex aħna għalhekk nipprovdu inċentivi għall-investiment u nagħtu ċertu livell ta' trasparenza. Il-kompromess Mhuwiex dak illi aħna konna proponejna u dak illi l-Parlament kien it-tama illi ser jikseb. Imma huwa pass importanti l qoddim Permezz tiegħu għall-ewwel darba sa ċertu punt aħna loqna politika tal-enerġija Ewropea esterna. U ovvjament din mhux ser tkun xi ħaġa faċli li tinkiseb l-elementi kollha fil-proposti illi jitolbu biex il-ftehimiet intergovernativi jiġu reveduti jitolbu l-Kummissjoni biex tieħu sem bħala osservatur. U l-possibilità li kull ftehimiet ikunu f'konformità mal leġiżlazzjoni Ewropea biex bekk ikun hemm ċertezza fil rigward tal-pożizzjoni tal-Istati membri u l-pajjiżi fornituri, pajjiżi terzi. Dawn irridu ndaħluhom fil-kodba tal-istatut tagħna nixtieq nirringrazzja l-Parlament imma rridu niżguraw hawnhekk illi dan ta' bilħaq ser jaħdem fil-verità irridu monitoraġġ u supervizjoni tal-leġiżlazzjoni il-ġdida fis-snin li ġejjin din ser tkun xi ħaġa essenzjali. Il-Kummissjoni ser iżomm fuq l-istrumenti u jekk hemmx biżejjed strumenti xirqa. U fi ta' snin jekk ikun hemm bżonn, aħna ser nkunu qegħdin naraw kif nistgħu niżviluppaw aktar il-politika esterna tal-enerġija. Dan huwa pass importanti imma bla dubju ta' xejn irridu nagħmlu passi oħra wkoll. Grazzi, Kummissarju, issa fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin l-Onorevoli Gina President. Il-mekkanizmu ta' skambju ta' formazzjoni ġdid ħajżid li konsistenza koeżjoni tal-relazzjonijiet esterni tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea fl-istess waqt issaħħaħ il-pożizzjoni strateġika tagħha ma' pajjiżi terzi għandna qed nitkellem bħala rapporter għall opinjoni fil-Kumitat ta' Affarijiet Barranin ma nix ninsew l-Unjoni Ewropea għadha dipendenti fuq l-importazzjoni tal-enerġija li perikola ħafna f'każijiet il-funzjonament u il-provvista tas suq ta' l-enerġija dan l mekanizmu ta' skambju jista' jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' negozjati tal-Istati membri permezz tas suq waħdini u l-għalfin esperta kummissjoni fl-istess waqt il-ċertezza legali riżultanti imbagħad tal-investimenti futuri permezz ta' qafas legali iktar stabbli jiffaċilita il-finanzjament ta' uħud mir rekwiżit ta' infrastruttura ħajnaqsu wkoll il-tul ta' ħin li jkun hemm bżonn biex jiġu adottati koordinazzjoni tista' tiġi interpretata però bħala inqas flessibilità l-istati membri. Imma l-eżerċizzju huwa addizzjonali mhux ħajħu post il-pajzi li huma fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli għan negozjati tagħhom dan ħajjin l-istati membri, speċjalment fil-fażi tan negozjati ta' dawn il-ftemiet. Grazzi President, grazzi Signora Janaku. Issa s-sur xedo biex jitkellem fisem il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali. Mela, fissem le Pepe Pia de Castillo ġera, grazie, signor President. Kommissarju, permet li l-għonet bil nifraħ li rapporter sur Kanins u l-shadow rapporter skola li flimkien id-deċidew jikomplu javvanzaw matul daw il-negozjati illi tal-libna wkoll is-sur Kanins fit-trialogu u eh, negozjati kienu mimlija diffikultajiet bissa ħata dal-sforz u determinazzjoni l-lum għanna dan il-mekkanizmu illi għall-ewwel darba ħajkun qiegħed jippermetti skambju ta' informazzjoni u komunikazzjoni bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni Ewropea vizavi il ftejmit intergovernamentali fil-qasam tal-enerġija illi qegħdin isiru f'dawn l-Istati membri. Aħna rridu għawnek naċċertaw li nkunu nifmu eżattament il-ġestjoni, il-networks ta' ġestjoni enerġija u tal-enerġija l importanti ħafna sabiex ikunem ġestjoni tajba tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea per dan regolament jiena Nistanajt li qegħdin aħna hawnhekk inwittu triq sabiex navvanzaw veloċità aktar qawwija fil-suq intern tal-enerġija. Jekk illum għandna din l-opportunità inħalluha taħarbilna u jekk ma nibdewx triq palma jgħidu li namlu xi grupp politiku f'dan il-kamra ħankun qegħdin nitolfu opportunità tad-deb. Illum għandna dill-opportunità illi minnaw u ftit snin oħra ħanerġgħu nispiċċaw fl-istess pożizzjoni nsabu fiha illum imma nkunu f'qar għax nkunu ħanira nizmin għaddej. Nittamaw li għada natu appoċ il di proposta grazzi ħafna li rapporter u shadows. Grazzi ħafna l-intervent tijak kif ukoll tal żammejt mal-ħin issa l-darba fi semmi soċjalisti demokratiċi Surbert Lange. Tat minuti. Grazzi, President, Kommissarju, Rapporteur. Nishtin nibda l għanet billi nirringrazzja l rapporteur ta' xogħol li sar b'mod partikolari tal-paċenzja li intwerew fil-negozjati. Jina nirringrazzja li l u ukoll kommissarju għal-proposta. U għax-xogħol kollu li għamilt fuq il-politika tal-enerġija li min nikritika laqas biss jinsab hawnhekk il-Kunsill. Kollegi, jiena attendejt xi 50 proċess ta' konċiljazzjoni u trialogi imma f'dan ir-round partikolari Rajt ħaġa li ma rajta qabel il kunsill ġab ruħu daqs li kieku qed jipprova jirrikattana u prova jgħid lill parlament illi jew taċċettaw jew toqogħdu. Qatt ma rajt affarijiet bħal daw fit-trialogi jien. U naħseb li dan huwa propju il-kontradizzjoni, sinjuri, ta' dak kollu illi jintqal fid-diskorsi li smajna llum ukoll. Għandna bżonn ta' iżjed Ewropa. Imma f'sitwazzjoni ta' kriżi mhux iktar Ewropa għandna bżonn li għandna bżonn naqblu fuq il-politika bażi tagħna. Kummissarju, inti jekk qed tipprova tagħmel, il-politika tal-enerġija hija essenzjali għal tkabbir ekonomiku għal politika industrijali futura tal-Ewropa hija bażika fundamentali. Ma jagħmel sens, sinjuri, li politika tal-enerġija tista' timmaterializza bissek naqblu fuq negozjati ma' pajizi terzi. Nifhem dak li għajdu ejja nippruvaw niksbu xi ħaġa li nqas mhux nibqgħu b'xejn, imma li għandna bżonn huwa aktar konsistenza u koerenza f'dawn il-kontratti, għandna bżonn li kummissjoni li tinżamma ġurnata u li tkun parti minn negozjati. Naħseb li dana huwa il-minimu meħtieġ sabiex nigarantixxu li kollna politika stenni stenni tal-enerġija l-Unjoni Ewropea xi ħaġa illi għandhom bżonn anke l-Istati membri. Nittamaw li għada jkollna l-appoċ tagħkom sabiex il-Kunsill ikollhom eh, jaċċettaw Komissarju di fl-aħħar semmejt xi ħaġa li ħad tkun qed toħodha bis-serjetà. Il kontroll ta' kompatibilità ta' xikun qiegħed isir sabiex fil-futur tkun tista' ssir riviżjoni kif suppost. Grazzi kollega Langen, issa s-sur Kreutzmann għal minuta u nofs. Kummissarju Oettinger, sinjuri, f'ħafna oqsma ta' politika aħna nitkellmu fuq livell internazzjonali b'vuċi waħda. Sfortunatament dan mhux il-każ tal-politika tal-enerġija. Jaħasr l-ambizzjoni tal-Parlament Ewropew u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni spiċċat ma ġiġa ċattata minnaħa tal-Kunsill jaf li formalment il-Kunsill għandu raġun max kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam imma kulħadd jaf illi xi darba jew oħra f'din il-qasam ħajkonna naħdmu flimkien jekk aħna rridu niffaċċjaw l-sfidi bħalma huma sikurezza tal-provista u enerġija li wieħed ikun jippermetti jħallasha wkoll. Flimkien biss ħajna xinna nirbħu fil-futur u speċjalment da japplika l-pajjiżi iż-żgħar. Aħna konna nafu li ħajkun hemm oppożizzjoni minn naħa tal-Kunsilli mal fat li maħna lebda lokal manuvra ma konniex qed nippretendu hekk wara li isna e alternattivi kollha aħna ħajkonna se naċċettaw il ta' negozjati aħna l-opportunità li u għafas legali bażi li nistgħu naħdmu fuqha u naħseb li ħjar aħjar hekk milli konna test legali fallut għaxin kalla jkollna raġuni bdew mill-bidu. Nirringrazzja l rapporter mill-qalb tal-livell olu ta' impenn u sforzi illi wara u nirringrazzja wkoll il-Kommissjoni. Grazzi ħafna sur Kurtzman issa sinjura ehm, Simanski. Sinjuri li konna suq kompetittiv tal-enerġija fl-Ewropa doddu ma tantx inżel tajjeb ma xi wħud minn imsieħba tagħna dal-aħħar prinċipju ta' aċċess ugwali għal l-infrastruttura ta' trasmissjoni u il liberità ta' esportazzjoni tal-gas li kull nixtara ġi kontestat mir-Russja illi hija għacċana privileġġi. Probi dan jagħmel tajf fuq livell kompetittiv imma bħal kull intra priża kbira dina tipprova ssib monopolju minħabba s-suq fl-Ewropa ċentrali huwa sottosviluppat u ma jistaw jiddettaw regoli u prezzijiet inġustu. Inġusti l-IGA huma strument ewlieni sabiex ikattu din it-tip ta' kompetizzjoni ġusta lejn lan tagħhom huwa li jevitaw il-prinċipji tal-suq waħdini xi xurilu aħna kellna ċans li nsaħħu il-protezzjoni tas-suq tal-gas tagħna Għan introduċu mekanizmi ta' kontrol għabdar f'demiet minn kell l isforzi kolla ta' rapporter dan il-ċans issa ħarbilna. Grazzi ħafna. Ikellem għal miss. Sur, kommissarju, kollegi, dan il-rapport jgħina nsolvu ħafna problemi illi l-Ewropa qiegħda tiffaċċja. Per eżempju, matul dan il-perjodu aħna diġà kellna kwistjoni ta' provvista tal-enerġija l-Litwanja. Il-Kummissjoni hemmhekk għamlet riċerka tagħha u ħarġet bakkużi kontra Gazprom għal prassi tal-monopoli. Imma relazzjoniet fil-qasam tal-enerġija jirrikjedu li inħarsu lejn il-qoddim u jirrikjedu stabilità. Għan tam il-mekanizmu il ġdijt ma jizomniex mill-li jkollna relazzjoni tajba tal-enerġija bejn l-istati membri pajjiżi terzi grazzi. Grazzi ħafna, Signora Tavella. Nitkellem li jmiss sissa is-sur Franco minuta u nofs. Grazzi, President, Kommissarju. Jena nixtieq nifraħ li rapporter is-sur Karen Stale pepe għal dan ir-rapport tant diffiċli minħabba natura tant sensittiva tan negozjati bilaterali fil-qasam tal-enerġija bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi it-trialogu jippermetti implementazzjoni malajr ta' deċiżjoni ta' Kommissjoni din hija ħaġa tajba għal raġunijiet pragmatiċi għalhekk aħna mixin flimkien fil-qasam tal-enerġija mhux malajr biżejjed imma l-inqas qed nimxu. L-Unjoni Ewropea bħala utent kbir tal-enerġija tiddependi minn ħafna pajjiżi eh, li fornuha. Kieku jista' jkollna strateġija aktar Ewropea ikun aktar hemm bżonn illi nasu l-informazzjoni lil kummissjoni fuq il-ftemiet tal-enerġija fil-waqt li nirrispettaw il-prinċipju tas sussidjarjetà li ikun hemm dan il-mekkaniżmu ta' informazzjoni fuq ftehim intergovernamentali tejjeb it-trasparenza fil-swieq tal-enerġija u jippermetti wkoll li jkun hemm troubleshooting fil-qasam tal- provvista tal-enerġija. Id-deċiżjoni ma tiddependix biss fuq f'temiet kummerċjali din hija ħaġa tajba xan għandu nipproteġu l-interessi ta' kumpaniji tagħna u l-kuntratti privati. Grazzi ħafna sur Franco issa is-sur Balċiti sal-minuta. sur Balċitis mhux qiegħed hawnhekk. Issa s-sur Kirka nofs. Grazie ħafna President, Kummissarju, kollegi. Il-provvista tal-enerġija e emerġenza tal-Istati membri Ewropej huma koperti minn ftemiet li jkun li pajjiżi terzi, imma il-fatt li aħna l-ikbar suq tal-gas ma tantx japplika. Aħna ma tantx niswew fil-verità meta mqabbla ma l-imsieħba tan-negozjati aħna m'għandniex l-informazzjoni neċessarja u meta l-informazzjoni mhix qed tiġi skambjata. Ħaq ma sibx li għandna noħduha bi kbira il-heavyweight eh, eh, l-lightweight jirbaħlu. Importanti li jkun hemm skambju ta' informazzjoni jekk irridu nitilgħu skala f'din il-ġlieda. Bekk ikoll iktar aċċess għal kundizzjonijiet aħjar u il Sigurtà tal-provvista tista' tiġi garantita bl-aqwa mod permezz ta' arranġament konġunt u naħseb li l-fatt li l-Kummissjoni fuq talba tal gvernijiet ħad tkun tista' tipparteċipa b'mod attiv hija ħaġa tajba u nixtieq ngħid proset lir rapporter Grazzi ħafna Sur Kirk, issa Sinjura Tukaw. Sur Kommissarju, grazzi. L-Unjoni Ewropea għandu jkollha aċċess għale junt enerġija u provvista aktar sikura. Din hija xi ħaġa bżonn juża ħafna l-iżvilupp ekonomiku soċjali fl-Unjoni Ewropea kruċjali wkoll għal kompetittività. Illi Inħadbu ma saħjar is-suq intern huwa wieħed mill-miri tad-deċiżjonijiet attwali li għandhom x'jaqsmu mal-iskambju ta' informazzjoni. Meta is il-forza ta' Kummissjoni dwar il-ftehmiet intergovernattivi naħseb l-Istati Membri għandu kollhom qishom bħal manwal illi jgħidilhom kif jistgħu jsiru negozjati sabiex jippermettu l-Istati Membri sabiex jirrispettaw il-leġiżlazzjoni f'termini tal-provista tal-enerġija. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għajnuna teknika meta wieħed ikun qed jidħol fi ftehmiet intergovernattivi governamentali ma' pajjiżi terzi. Grazzi ħafna, Sinjura Jordan. Grazzi ħafna d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li suq intern tal gassu l-elettriku 2013 wasla tal-adozzjoni ta' dan id-dokument imma l-Kunsill għaliex irrifjuta illi adotta dan il-ftehim hemm xi nuqqas ta' ftehim jew hija kwistjoni tal-monopolji. Interessanti li wieħed jara kif il-proċeduri isiru. Normalment jibdew fuq diskussjoni fuq il-valur miżjut u mbagħad il-prinċipi ta' kif wieħed għandu jfassal ċertu politika, mbagħad l-abbozzar tad-dokumenti isir u jibdew in-negozjati ta' kif għandhom il-prinċipji jiġu tradotti għal politika. Kull dokument ġdid jirrappreżenta trasferiment ta' responsabiltajiet nazzjonali u l-istati membri mhux lesti li jagħmlu dan kull darba u dan huwa l-każ bid-dokumenti li qegħdin niddiskutu llum. Minkejja dan huwa biss it-twaqif ta' mekkaniżmu u mhux il-kontroll innifsu tal-attivitajiet tal-istati membri, id dokument leġislattiv wieħed jista' jara li huwa pjuttost dajjef. Imma għall-inqas ħaj jibda il-monitoraġġ tas-suq ta' enerġija dan huwa biss il-bidu. Il-mekkaniżmu mbagħad jiġi aġġornat il qudiem jekk jitħass il-bżonn. Naħseb neċessarju u urġenti illi jiġi adottat dan ir-rapport. Grazzi ħafna, Signora Jordan, għandu għas Signora Carvalho għal minuta u nofs. Grazzi, President, Kommissarju. Nix nibda billi nifraħ l sur Karins tal-xol negozjati illi sar u s-sana dan il-test ta' kompromess li huwa ambizjuż meta qabbel mal-test oriġinali tal-Parlament dana huwa wkoll xi ħaġa li ħoloq impetus ġdid fil-relazzjoni tal-enerġija ma' pajjiżi terzi. Jiena kuntenta b'mod partikolari għall-isforzi li sar sabiex ittejbu tejbur għol ta' kummissjoni. Kemm fil-parteċipazzjoni fin-negozjati tagħha ma' partijiet terzi, kif ukoll permezz tal-evalwazzjoni tagħha tal-kompatibilità ta' dawn il-ftehimiet intergovernamentali mal leġiżlazzjoni Ewropea. Jiena naqbel ukoll dwar il-kwistjoni li jkun hemm skambju ta' informazzjoni għal sebet li ġu firmati mill-Istati Membri b'mod separat dejjem sakemm dawn ikunu konformi mal-liġi Ewropea. U speċjalment il-leġiżlazzjoni li għandha x'taqsam mas-suq intern sab li ftejm mill-intlaħaq ħajjejn għal ikonna aktar trasparenza fil-qasam tal-ftejmit tal-enerġija internazzjonali u ħaj kompli saħħa is suq tal enerġija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sinjura Carvalho issa Sur Benson għal minuta u nofs. Grazzi ħafna tal-li permettit li nitkellem President. Pajjiżi fil-vant tal-Ewropa naħseb Is-subba diffiċa fejn negozja ma' Gazprom fir-Russja. Mhux sigriet li dan illum il-ġat hemm rabta ma' dinja politika fir-Russja għalhekk mhix dejjem l-iktar mod loġiku kif wieħed jimxi naħseb li prassi attwali jimina s-suq intern u ifisser li s-suq tal-enerġija tal-Ewropa mhux trasparenti daqskemm għandu jkun. Din hija ħaġa li ma tistax tibqa' għaddejja, speċjalment li nitkellmu dwar dispożizzjoni il-fornitura tal-gas minn pajjiżi terzi. Jiena nħeġġeġ il- membri sabiex jivvotaw favur il-ftehim mhux importanti li jkun hawn ħafna trasparenza, jkollna klawżola ta' reviżjoni wkoll dan ifisser li minn hawn tliet oħra nerġgħu nixtarruh mill-ġdid u mir-reqqa. Grazzi ħafna issa is-sur. Markin kien għal minuta u nofs. President Kommissarju, il-krizi tal-gas fl aħħar 10 snin u ridna kemm aħna vulnerabbli u minnu li ħafna miżuri jittieħdu sabiex insaħħu s sikurta tal-provvista u tieħdu miżuri wkoll sabiex ninħoloq suq waħdieni. Il-proposta tal-iskambju ta' informazzjoni trid issir b'mod aktar preċiż matul in-negozjati bejn il-Polonja u r-Russja l-Kummissjoni kienet tatna xi kummenti kontra ċertu kundizzjonijiet u termini li tresqu mill-fornituri. U l-Polonja hija forsa waħda mill-ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li diġà għandha mekkaniżmu effettiv ħafna tiġà ta' skambju ta' informazzjoni għal dispożizzjonijiet li jippermettulna Napoġġaw il-Kummissjoni anke f'ftemijiet transnazzjonali. Issa aħna qegħdin negozjaw ftehim ma dwar il-fornitura mal-Baħar Kaspjan u din hija xi l-Kummissjoni ħad tkun qiegħda tissegwiha wkoll. Is-suq tagħna m'għandux ikun imminat minn deċiżjonijiet irresponsabbli u għalhekk li l-iskambju ta' informazzjoni għandu jkun f'postu kummissjoni għandha tkun taf bil-ftemiet u negozjati li jsiru. Vielen Dank, Herr Kollege Martin Kiewitz. Es folgt Herr Kollege Mess. Grazzi. L-Onorevoli Mezzaro Sissa minuta u nofs. Grazzi ħafna, Komissarju. Huwa importanti illi jkollna arranġament ekonomiku stabbli dan huwa importanti wkoll għall provvista tal-enerġija li tista' tiġi garantita blaqwa mod billi jkollna suq tal-enerġija li jaħdem kif suppost. Dan il-pakkett tal-enerġija il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku ġew separati fl-Stati membri u l-Unjoni Ewropea tista' tkopri aktar minn 60% tal-gas naturali tagħha permezz tal-importazzjoni fejn jidħol l bżonn tagħha iżda bil-kriżi tal-gas tal-2009 il-vulnerabilità tal-enerġija tal-provvista tal-enerġija saret evidenti u irrid ikonna ovvjament enerġija bi prezz tajjeb għall konsumatur Għanna dawn il-ftejmiet internazzjonali ma dawn il-pajjiżi terzi, xi kultant dawn il-ftejmiet ikollhom impatt fuq is-suq intern. it-trattat tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea teħtieġ illi jkun hemm trasparenza u fis-suq tal-enerġija u l-esperjenza u rritna illi l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni fin negozjati bejn istati membri u pajjiżi terzi jgħin mod pożittiv u bekk jista' jkollna kontribut biex ikonna dejjem eh, iż-żamma tal-regoli tas-suq intern. Grazzi ħafna. Issa għandna l-proċedura Catch the Eye. L-Onorevoli Basescu. Grazzi, President l-Ewropa bħalissa hija dipendenti fuq l-importazzjoni tal-enerġija. U dana ifisser illi qegħdin nofqu madwar 400 biljun euro sabiex nagħmlu xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni u nagħmlu tajjeb għall bżonnijiet tagħna tal-enerġija, irridu niddiversifikaw eh, lejun tal-enerġiji iżda fl-istess waqt eh, jekk aħna niżguraw il-provista tal-enerġija naraw li nisaħħu wkoll il-politika enerġetika tagħna. Fi pajjiżi ir-Rumanija naraw li għandna pożizzjoni privileġġjata għaliex għandna il-baħar l-iswed li għandu potenzjal qawwi biex jiggarantixxi s-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa huwa puntatħula l-Unjoni pajjiżi huwa favur ċertu proġetti bħal pipeline ta' Nabucco. Aħna nħossu wkoll illi grids interkonnessi imma wkoll importanti ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bazescu. Issa għanna il-kellim li miss għal-kazdijaj. Kire Proedre, kire Karin sinħaritirja jettin aksessi. Grazzi President, Sur Karin, nafraħlek fuq dan il-rapport Dana kien jagħmel ħafna sens. Mistoqsija l-Komissarju, f'dan il-proċess l-eżami ta' ftejmit bejn l-istati. L-unità tal-affarijiet barranin tal-Kummissjoni dina se jkollha rwol importanti jiena nifhem illi l-enerġija għandha tkun lilin mill-iskop ta' politika barranija Kifet qabel din hija xi ħaġa li teħtieġ investigazzjoni fuq tul ta' żmien u dina m'għandix taqsam ma' affarijiet barranin. Grazzi l li Zavela. Ġejna fit tmim il-proċedura Catch the Eye. U bekk nistaw nisimaw l kummissjoni u jwieġeb direttament l li Zavela. President, Signuri, jiena nħu pjaċir nara illi madwar il-gruppi hemm appoġġ wiesa naħseb il-koll kemm aħna neħtieġu illi niġbru r-risorsi tagħna flimkien biex insaħħu suq intern meta niġu għax-xiri u distribuzzjoni ta' enerġija primarja l-pożizzjoni tagħna trid tiġi msaħħa permezz ta' trasparenza aktar kompetitività kif ukoll konsultazzjoni aħjar. Naqbel mal-kritika illi smajna kritika l-Konsil u eh, nuqqas ta' partecipazzjoni kostruttiva tagħha, il-Kunsill talab il-Kummissjoni illi tagħmel proposti kif il-politika tal-enerġija esterna tista' tiġi imtejba b'mod konġunt. Iżda, meta ġejna għall valutazzjoni u l-implementazzjoni u anki r-rifjut, anzi r-rifjut tagħhom li jimplementaw dak li ġi propost mill-Kummissjoni rajna li s-sitwazzjoni ovvjament ma kienet xejn faċli. Kien importanti illi naslu għal din għal dan ir-riżultat. Kien jeħdiġinna impetu ġdid, impetu ġdid biex aħna namlu xolna. Umbat nafu illi għanna l-ewwel fażijiet li nbdew bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni. u mbagħad se nagħmlu rapportaġġ dwar dana kollu kif se jipproċedi fil-prattika. Mbagħad fi tliet snin u jew aktar jkunu nistgħu nresqu proposti bħala Kummissjoni dwar il-mod kif din il-politika ta' enerġija esterna tista' tiġi imsaħħa u imtejba fit-tieni fażi. Sinjura, inti għamilt li mistoqsija dwar kif eh, il-politika tal-enerġija esterna u l-affarijiet eh, il-politika tal-affarijiet barranin dawn it-tnejn kif eh, jirrelataw ma' xulxin. Jiena għandi relazzjoni eccellenta ma' Baronessa Ashton u nikkoordinaw xolna. Normalment il-politika tal-enerġija meta niġu għal relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi najdu iva, eh, jkun hemm ċertu preċedenza, da jista' jkun hemm eċċezzjonijiet għaliex il-bojkot fuq il-provvista ta' żejt eh, mill-Iran eh, daħlet pajizi pal Greċja, l-Italja, Spanja u dawn kellhom problemi għaliex kellhom 30% ehm, tal-żonijiet tagħhom li kienu qegħdin jiġu importati mill-Iran. Iżda huwa ċarissimu illi meta jkun hemm politika konsistenti fejn tidħol l-Iran, jew jekk irid ikun hemm konsistenza f'tali f'tani eh, approċċ lejn l-Iran allura ma nistax nagħmlu distinzjoni jew nagħmlu differenza bejn il-politika tal-enerġija u l-politika barranija meta niġu għal pajjiż bħal l-Iran. Normalment dak li jiġri huwa dan. Diġi enerġi kollha tmexxija fuq kwistjonijiet bħal dawn Umbat, aħna mhux neċessarjament nixtiequ illi jkollna politika ta' enerġija esterna illi tkun parti żgħira mill-politika barranija. sa kien hemm il-kwistjoni wkoll ta' Nabucco u kif aħna se jkollna aċċess għal ejjun ġodda. Jiena ċert illi sal-2018 ikun hemm volumi konsiderevoli mill-Azerbajġan illi se jaslu fis-suq Ewropew permezz tal-pipeline. U dan jkun għajn ġdid fl-imkien ma' Norveġa, Russja u risorsi fil-Renju Unit, fil-Olanda u il-gas likwidu nazjonali diġa huwa disponibbli għal swieq nazzjonali u għalhekk aħna pjuttost ċerti li d-deċiżjoni dwar eh, il-Nabucco West dina eh, sir il-qoddim iżda aħna irridu naraw kikunx biss gass minn Azerbajġan jew ikunx minn postijiet oħra bħal Turkmenistan era biex imbagħad il-kuritur ta' nofsinhar ukoll ikun fuq l-istess livell ma' dak li għandna mal-Alġerija, Norveġġja u r-Russja. U dawk il-passaġġi li ilhom jeżistu għal diversi snin. Grazzi għal appoġġ tagħkom. Grazzi lill kummissarju Biex nikonkludu r debattitu rapporter, sekjoġbok. Grazzi, Sur President. Jina nishti qabel xejn nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport, partikolarment eh, shadow rapporteurs illi fi trialogu kienu hemmhekk flimkien magħna u aħna ksibna dak li stajna niksbu. Nirringrazzja wkoll il-Presidenza Daniża kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea. Issa, meta niġu biex niġbu kollox fl-imkien, irridu niftakru huwa il-kompitu ewleni, ewleni tana pala politiċi fiħdan dan l-ambitu irridu niftakru fil-konsumatur, il-konsumaturi tal-enerġija. Irridu naraw li jkun hemm aktar kompetitività biex il-prezzijiet dejjem ikunu aktar baxxi kif ukoll ikunu aktar ġusti. dan mhux dokument perfett, iżda huwa pass importanti illi joħloq il-mekkanizmu ta' skambju ta' informazzjoni u dana u koll iwitti il-bazi, bazi leġislattiva għal-ġejjeni fejn jidħol titħol il-politika tassu komuni tal-enerġija. Hemm dawk li kritikawna li jixtiequ aktar, jixtiequ liġi perfetta, regolament perfett, iżda rridu niftakru illi it-titjib tal-liġijiet u liġijiet kollha jistgħu jiġu mtejba, neħtieġu eh, bażi. Neħtieġu regolament fil-bażi ta' dana kollu u din hija opportunità sabiex naċċettaw, sabiex nibdew nibnu il-bini għal-ġejjieni unbat nista ovvjament intejbu grazzi għal dak li jintom ksibtu u bekk nistidinkom tivvutaw favur għada. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Karins. Grazzi ħafna l-Onorevoli Karins. Bekk nikkonkludu d-dibattitu dwar dak ir-rapport ikun hemm votazzjoni għada f'nofsinhar il-grupp tal-Soċjalisti u Demokratiċi nominaw membri għal komitat il delegazzjonijiet il-lista ta' dawn l-ismijiet ikunu memuża mal-menuti ta'